L-ordine del giorno. Mela, għanna sta dikjarazzjoni minnaħa tal-Komissjoni dwar regoli dwar il-VAT fuq il servizzi digitali, il-kodba u l-gazzetti fl-Unjoni Ewropea u l-one-stop shop tal-VAT fissem il-Komissjoni għanna il-Komissarju. Ansip. Mr. President, Honor... President, onorevoli membri ta' dan il-Parlament Ewropew, Jiena l-ewwel ħaġa nixtieq niddikjara lilkom